fis-16 ta' Mejju 1944 kien il-jum meta inqatlu laħqal ir-Roma l-aħħar darba imma nisa u tfal kienu f'sitwazzjonijiet verament korroħ u qegħdin jiġġieldu għal ħajjithom. Huma waqfu għal dak il-qtil illi kellu jsir u sar fil-fatt fil-, -fat fil Tnejn ta' Awwissu li wassal mbagħad tal-jum ta' tifkira illi eh, inħoloq propju sabiex dan qatt ma jerġa' isir. L-Onorevoli Lanċini, grazzi President il-sujġett tal-debattitu tal-lum, partikolari il-lum, 80 sena wara il- l-firmar tal-ftejim Molotov Ribbentum wara li waqgħet ukoll il-portira tal-ħadit Eh, fakkarna illi rridu noqogħdu attenti li qatt iktar ma jkun hemm eh, tota-, reġimi totalitarji madana kollu huwa impenn komuni illi aħna nitrasmettu l-valuri tagħna ma dan ma jistax isir strument ta' propaganda bilan illi tinħala um, umanità standardizzata u globalizzata. Il-gburija tal-Ewropa huwa fl-identitajiet tagħha, fil-knejjes tagħha u l-kampnari tagħha l-istituzzjonijiet, l-awtoritajiet lokali u l-familji. Il-dmir tal-tifkira huwa l-ewwel qabel kollox li nħarsu l-leru insara tagħna u l-mhux illi nostakolawhom Il-dmir tal-tifkira u għall-inħarsu l-frontieri tagħna minn politiki favur l-immigrazzjoni id-dmir tal-memorja huwa l-pajjiżi wkoll dak li rendi ġustizzja sħiħa lil dawk illi waqgħu fil Il-kollega Zlokowski. Grazzi, Sur President. Jiena xtaqt eh, niġbed eh, l-attenzjoni ta'kom li qegħdin niltaqgħu ġum biss wara t 80 anniversarju mill-patt bejn Stalin u Hitler meta daħal fis-seħ meta l-Unjoni Sovjetika attakkat il-Polonja li qabel ġiet attakkata mill-Ġermanja ta' Hitler. L-Unjoni Sovjetika qalet illi kienu qegħdin iħarsu eh, l-element tal-Ukrajna u tal-Belorussja billi um, sistemaw miljoni ta' persuni, miljuni ta' persuni fis siberja u bekk ħalqu ħafna biża. Sinjuri, il nazizmu huwa xi ħaġa tal-passat. L-Unjoni Sovjetika diċ teżisti imma rax qed jiġri fil-Ġorġa, fil-Krimea, għara x'inhu jiġri wkoll fl-Ukrajna tal-Vant, hemmhekk illum għadu għadhom qegħdin jisparaw u eh, dak li nistaw nitalmu minn dan kollu u illi niħsbu bis-serjetà dwar il-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gioglu sal-minuta. Grazzi, Signora President. Il-memorja hija waħda mill-akbar assi li għandha l-umanità u rridu noħolqu spazji u mużej li jistgħu iżommu dawn il-memorji ħajjin u jagħtu spinta l valuri umani irridu nżommu f'moħħna x'tip ta' ġenerazzjonijiet se nħallu warajna. Għalhekk ir-rwol tal-memorja huwa wieħed diffiċli wieħed jista' iħares lejn l-istorja b'mod xjentifiku nippruvaw nawġu l-verità. Jekk wieħed jieħu din il-perspettiva ma nkunux qegħdin nagħmlu sew irridu niżguraw li l-arti u l-kultura ikomplu jesprimu il-memorja tal-popli Ewropej. U għalek jiena dizappuntat illi il-kelma eh, kultura ma semmit febda portafoll tal-Kommissjoni li mess. Il-kultura hija um, dik li satħalli il-wirt Ewropew ħaj u jekk irridu dan li ħaj irridu nħolqu l-kultura. Kellim li mess, grazzi ħafna, President. Qed nara b'dispjaċir li min qed jipprova jinqeda b'dan id-dibattitu biex uh, jipprovaw jiddeċidu li ma reġim kien totalitarju kien l-iktar totalitarju imma il-memorja ma nix nużawa biex nerġaw nġildu il-taqbidiet tal-imodi. Aħna irridu insommu ħaj il-memorja il tal-ħsara li għamlu dawn ir-reġimi sabiex nevitaw l-iżbalji li għamilna fis-seklu liħor imma li noqogħdu naraw li ma reġim kien arm mhux biss eh, ħela ta' żmien imma se jagħmel ħsara li żgħażagħ għaliex se jkomplu jitfixklu u eh, ma jibqawx jiffokaw fuq dik li hija l-biża' reali hemm nies illi qegħdin jippruvaw jisfruttaw il-preġudizzju l-intolleranza u l-mibeda. Aħna rridu niżguraw illi dawn l-idejat illi se jeliminaw lil dawk li ma jaqblux mal l idea tagħhom ta' soċjetà ma jiġux mifruxa jekk inti tinsa l-iżbalji li tkun għamilt fl-immoddi tirrepetihom kien għal xaħat, imma mhux bizzejiet li aħna niftakru, illi rridu nieħdu azzjoni, rridu nagħmlu deċiżjonijiet politiċi li rispettaw in-nazzjonijiet tagħna jekk irridu li dawn ikomplu jeżistu. Għaliex xek nibqgħu nistennew wis ikun tard wis imbagħad. L-Onorevoli Bacescu minuta. Bil-mikrofonu. ċerti atturi politiċi ta' dan l-aħħar seklu li eh, ħallew uh, il-marka tagħhom fuq it-territorju Ewropew. Ħafna qed jgħidu illi dan ilu 80 sena ma nista' ngħidilkom illi llum fir-Rumanija għada uh, eh, tgħix taħt ir-regoli ta' Stalin il-poplu rumen jgħix nofsu fil-Moldova u liħor, il-nofs liħor fil-Rumanija. U nista najdilkom illi dan il-ftejim bejn il-Ġermanja u l-Unjoni Sovjetika kien sinjal tal-saħħa komunista komunista għannis tal-vant tal-Europa rridu niftakru u nifmu li l-Unjoni Ewropea hija t tweġiba tal-lum li tigarantixxi id-demokrazija għall-Ewropa kollha. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Majorino. Grazzi, President Iva huwa importanti illi niftakru fl-modi biex nħarsu il-futur tal-Ewropa b'mod partikolari f'momenti bħallum fejn hemm tant eh, min qed jipprova jipromovi neonazzjonaliżmu hawnhekk hawn min qed jipprova eh, jixħed dubji fuq id-demokrazija Ewropea permezz ta' intħil minn forzi barranin. Iva li eh, Eh, nitkellmu fuq il-memorja hawnhekk postant importanti għad-demokrazija dinija hija xi ħaġa verament rilevanti għalhekk kien hemm mara straordinarja l-Injana Segreb illi eh, eh, baqgħet tgħix anki wara l-Holocaust kienet f'Auschwitz u llum qiegħda senatur fl-Italja u Tiġielet pilita kollha eh, kontra n-neonazzjonaliżmu u dak kollu li huwa għadu tal-demokrazija. Dana dawn l-affarijiet għandna bżonnhom għaliex għandna dinja illi hija mimlija tbatija rridu niftakru illi kulħadd għandu kuxjenza u huwa ħieles illi juża. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grudla, Signora President kollegi il-dmir tal-memorja huwa eh, kif qed ismu miegħu dmir. Dana jagħti sens lil xogħol li aħna namlu u jippermettilna nifmu fejn aħna rridu naslu. L-eru huma dawk illi jippermettu siġra tikber kbira u b'saħħitha u għalhekk għandna bżonn ta' mezzi finanzjarji. Il-programm preċedenti Ewropa ċittadini wera l-effikaċja tiegħu anki offra valur miżjud 200 miljun euro konsagrati għal azzjonijiet propju relatati mal-memorja. Jekk l-Unjoni Kummissjoni trid verament tippromovi dan id-dmir tal-tifkira talloka il-mezzi finanzjarji fl-MFF li jmiss il-Kummissjoni trid tappoġġa u taqbel ma l-ammonti li propona l-Parlament għal dan il-programm il-ġdid drittijiet u valuri. Jekk il-Kummissjoni fil-fatt qasmet b'nofs il-budget li propona il-Parlament u hemm bżonn illi nirreaġixxu jekk joġobkom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fest għal-minuta. Grazzi ħafna. Dan huwa suġġett eh, importanti għalla folja diffiċli wieħed jinduna kieku jħares madwaru hawnhekk f'din l-awla. Imma għandna bżonn illi inħarsu lejn 22 rakkomandazzjoni għal din il-memorja Ewropea, tifkira Ewropea, ma nsemmuhomx il-lut palli kieku ma kinux parti mill-istorja Ewropea, palli kieku huma ma kinux il-vitmi ewlenin tal-Holocaust. Auschwitz huwa msemmi biss fil-kontest ta' rezistenza Pollakka. bat meta nħarsu lejn id-batija li batew il-lut u l-reżistenza tal-Izrael u l-Unjoni Ewropea u l-appoċ tal-mistħija għal entitajiet fil-Nazzjonijiet Uniti li appoġġaw il-Palestina il-fatti qegħdin jitawġu. Intom qegħdin tawġuhom dawn il-fatti għaliex l-lut semmejtuhom biss darba hawnhekk naħseb illi huwa żball illi nħalluhom barra u ninsewhom. L-Onorevoli Kazuneski għal-minuta. Storja Biblja fuq il-gideb hija il-kampjun ta' politika ħażina u dana intqal minn storiku eh, fil-modi u illi Din hija xi ħaġa li qegħdin narawha llum kienu motivi politiki li waslu għal din l-istampa eh, mhux minna ta' dak li seħ fl-modi. Kieku n ftakru x'kien ġara l-ewwel darba il-gwer it-tieni gwerra dinjija ma kienx seħ kieku ma kienx hemm dan il-patt ma kienx ikun hemm it-tieni gwerra dinjija u għalfejn l-alleati tal-punent xorta waħda għenu lil Stalin minkejja dak illi għamel. Irridu verament nibdew nitalmu it tallimiet meħtieġa mill-istorja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fox, minuta nofs. Iva, l-memorja storika hija importanti u ma tistax tiġi manipolata għal finijiet politiċi din il-mozzjoni u l-emendi ma tantx huma eh, eh, jasbu dwar il-kommemorazzjoni imma jridu jabbużaw mit-tieni gwerra dinjija għal finijiet tagħhom il-PP e hija tjuża dan eh, biex ikun hemm aġenda favur aktar, aktar tkabbir u eh, biex ikun hemm iktar federalizmu. mbagħad hemm il-soċjalisti illi qegħdin jagħmlu din il-ġlieda għal libertà kontra terrorizmu ta' parsi biex jimponu regolamenti awtoritarji biex issiktu l-opponenti tagħhom. Dan huwa insult għal memorja ta' dawk li verament ġildu kontra il-faxxisti, il-rezistenza, il-soldati fuq il-front eh, ta' Russja u anki d fuq fost affarijiet oħrajn. Jiena eh, nsellem l-Ewropej għal dawn il-taqbidiet illi għamlu u il-solidarieta kienet teżisti qabel u ma tiddependix fuq l-unità Ewropea istituzzjonalizzata Issa, hawnhekk qed naraw illi niftakru dak li għablenna ejjew ma ninsewx illi t-tieni gwerra dinija kienet parzjalment kontra l-espansjonizmu ejjew niftakru illi kienet gwerra dinija fejn eh, miljuni ta' nies li ma kinux Ewropej jġildu għal-libertà u d-demokrazija u komplu jġildu għas-sovranità nazzjonali tagħhom. Zewċ prinċipji illi dan il-Parlament donnu irridna ninsew u jrid anke neħjom mill-istorja. Jiena dana se nibqa nfakkarulkom għaliex aħna rridu sovranità nazzjonali. In der Aussprache folgt Herr Kollege Kovacev Minute. Kellim li miss l-Onorevoli Kovacev. Grazzi ħafna, Signora President. Tmien snin ilu, żewġ dittaturi fermaw eh, pat li mbagħad wassal għal tieni gwerra dinjija, rridu jaqsmu l-Ewropa kif jaqbel lilhom. it totalitarjaniżmu huwa xi ħaġa kera ħafna li ġabet ħafna tbatija fil-kontinent tagħna u ħalla warajh ukoll miljuni ta' vittmi innoċenti. It-tieni gwerra dinjija waslet għal eh, telfa ta' wieħed mir-reġim imma liħor baqa għaddej u eh, jassar nofs l-Ewropa u aħna rridu nżomma ħajja il-memorja tal terrur u il-biza illi għadda minnu il-kontinent tagħna jiena nifraħ lill awtoritajiet Bulgari talli inkludew l-istorja reali ta' tieni gwerra dinjija fil-kurrikulum tal-iskejjel ejjew nozzuwom dawn il-memorji u manħallu ebda eh, ideoloġija totalitarja tniġġes il lupu u l-imħuħ tal-Ewropej. Il-kollega tagħna Spanjol huwa mħasseb minħabba l-fatt li għatem toroq msemmijin għal dittaturi f'pajjiża. Forsi ma tafx inti li fil-Bulgarija triq iva u triq le għada msemmija għal xi dittatur jew inkella xi ħadd illi eh, ikkawża mijiet ta' imwiet ejjew natu tislima l-vitmi tal-reġimi totalitarji kollha għaliex spiss ninsew illi kemm fuq il-leminu fuq ix-xelluk kien hemm il-vitmi. Grazzi ħafna. Iva, jiena naqbel li importanti li niftakru fl-modi jekk irridu futur aħjar imma huwa iktar importanti illi ma nirrepetux l-iżbalji tal-modi għaliex bekk imbagħad l-istorja tkun qed tirrepeti li l-anfissa dawn ir-riżoluzzjonijiet illi eh, adotta l-Parlament fl-modi anki illum ma jkunu jiswew xejn jekk inħallu li jidru affarijiet kondannati fir-riżoluzzjoni. Eh, danna jgħat imur kontra d-demokrazzjoni jew l-autokrazija, il-nazjonalizmu u affarijiet simili eh, aħna najdu illi l-ewwel tneħħi il-travu minn għajnejk biex tara tibna fajnejn ħaddieħor. Fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux nitkellmu dwar żbalji minħabba l-injoranza għaliex ma konnin jafu, imma Issa il-fatt il li regoli ma jġux irrispettati issu ma ġara xejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea u eh, il- il-MEPs irridu u koll ikollhom diskussjoni fuq dawn in-nies jaraw minn se jkun hemm fil-Kummissjoni għaliex dan jista' jkollu impatt fuq iċ-ċittadini tagħna. Jiena nemmen illi l-Unjoni Ewropea u proġett tal-futur illi jaqat ġnus demokratiċi flimkien madana kollu meta nħarsu lejn il-futur irridu nisiltu konklużjonijiet mill-modi komuni tagħna. L-modi kien mimli gwerer erda totalitarjanizmu u atroċitajiet illi erdu il-bosta ħajjiet. Rikonċiljazzjoni wara l-gwerra permettinna eh, li ikonna stabilità, fiduċa u kooperazzjoni mejja ngħidu l-affarijiet kif il-numa l-proċess għadu għaddej eżempji bħal l isqarrija ta' uffiċjal Oli Sergej Ivanov illi ċaħat l-okkupazzjoni sovjetika tal-pajjiżi Baltiċi huwa eh, propju eh, eżempju ta' dan l-approċ ta' ċaħda u ta' xaħat li qed jipprova jerġa' jektab l-istorja mill-ġdid il-kooperazzjoni tal bejn l-istati membri eh, huwa għaw tkomplija ta' dil kooperazzjoni nistgħu nagħmlu permezz ta' inizjattivi u permezz tal-inklużjoni tal-istorja fl-iskejjel tagħna permezz ta' talim u l-istudju tal-istorja komuni tagħna u permezz ta' eh, li aħna nħarsu u nozzu il-mod ta' kif ngħixu hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President, it menin anniversarju ta' tieni gwerra dinjija meta il-Polonja ġiet attakkata mill-Ġermanja u l-Unjoni Sovjetika. U dak li ħafna nies qegħdin jinsew, aħna ġejna traduti anke mill-pajjiżi li kienu tawna garanzji bil-miktub. Għaliex aħna ma kollaborajniex ma Hitler rajna lil Polonja tinqeret id-distretta vola inqeret imma dinja xi ħaġa li ġilura għaliha 50% tal-kultura tagħna inqerdet jew insterqet 70% tal-netwerk tal-ferroviji inqeret 70% tal-industrija ta' tipi differenti kollox inqeret jiġifieri telf materjali li li sofrejna fil-Polonja kien 38% ta' lassi totali u fil-Renju Unit kien hemm biss ta' wieħed fil mhux kważi 40%, 35% ta' tobba u eh, professjonisti nqatlu aħna tlifna 6 miljun ċittadini u 3 miljuni minnhom kienu ta' oriġini ludija u għal dan aħna eh, ġejna traduti u waqajna taħt l-idejn tal-Unjoni Sovjetika l-perjodu twil. Dan kien id-destin tal-Polonja tal-li għamilna dak li supposta għamilna u din hija xi ħaġa li għandha tnigżilkom il-kuxjenza għal ħafna minnkom li qed tippruvaw tajdunna kif x'namlu, kif nagħmluh mod partikolari bl-istorja tagħna. Issa il-Sinjura Gall għal minuta. Grazzi. Kummissarju, Illum qed nitkellmu dwar id-dittatorjati u l-vittmi tagħhom tal-komunisti u l-faxxisti. Aħna l-Ungeriżi u l-popli tal-Ewropa ċentrali nafu xieġifiri daw l-affarijiet. Imma dak li qed naraw huwa illi dak illi ġara minħabba il-komunizmu ma najdu xej dwaru għallu volja l-komunizmu eret il-ħajiet ta' bosta tal-ġenerazzjoni ta', ta, ta nanni tagħna imma ħaġa illi ħadd ma seta' joħodilhom kienet il-fiduċa il fil-futur. U dini għaxa ħaġa illi tagħmel il-dawn il-popli tal-Ewropa ċentrali aktar b'saħħithom għanna nitalmu dwarhom dawn l-affarijiet sabiex umbat nifmu kif eh, kif jaħsbu dawn in-nies. Aħna rridu naraw eh, x'kien ifisser il-komuniżmu għal dawn in-nies sabiex nkunu nistgħu nifmuhom aħjar. Sfortunatament, meta aħna nitkellmu dwar il-komuniżmu, ħafna drabi ma naqblux u ħafna drabi ma nifokawx fuq il-qalba tal-problema imma l-Ewropa ma tistax tkun maquda jekk ma jkunx hemm konsensus fuq dan is-suġġett. Grazzi. Signora Ferrang. Grazzi din ir-riżoluzzjoni fuq il-Memorja Ewropea tqajjem il-kwistjoni tal-Patrimonju Ewropew u tal-Memorja aħna rridu infakru il-Memorja Ewropea allora għandna bżonn ta' postijiet, mużej, u dak kollu li jista' ifakkar ifakkarna aħna għandna id-dmir illi e, noħolquhom, nipproteġuhom, nagħtuhom valur sabiex iċ-ċittadini ikunu jafu fejn għandhom imorru biex jisiru jafu dawn l-affarijiet. Irridu waslu din l-informazzjoni li żgħażagħ tagħna permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni moderni u anki permezz ta' programmi tal-Edukazzjoni Nazzjonali inizjattivi jeżistu bħal e, l-etiketta tal-Patrimonju Ewropew jew inkella il-ġurnata ta' patrimonju Ewropew li se jkollna dal-weekend imma eh, eh, dawn il-monumenti illi fil-fatt irridu iżommu din memorja ħajja, pero qed naraw li l-estremizmu qed jerġa' eh, jidher hawnhekk fostna u għalhekk aħna rridu niftakru x'kien isarra f'dan biex ma jerġax nirrepetuh fil-futur. Kollegin Kempa, għajni minuta. Grazzi. L-Onorevoli Kempa l-minuta. Grazzi, Signora President, Signori. L-opinjoni tiegħi din ir-riżoluzzjoni tkun sejħa biex ma jkollniex aktar patijiet bejn eh, nazisti sovjetiċi, ma jkunx hemm kampijiet aktar tal-mewt, ma jkunx hemm aktar gwerer. Xi ħaġa li għandna dejjem inżommu f'qalbna anki fid-dibattitu tal-lum nirrispettaw is-sħubija il-pajjiż tiegħi, il-Polonja huwa membru tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien però konna maqbudin minn żewġ reġimi totalitarji. Pajjiżi bħal Polonja għadhom iħossu sal-lum ir-riżultat tal-gwerra u d-dominazzjoni Sovjetika. Għadna qegħdin nibnu pajjiżna l-isforzi biex nagħmlu hekk mhux dejjem jiġu aċċettati u allura l-valuri li ma kinux preżenti dak iż-żmien neħtieġuhom issa għax huma kienu anzi n-nuqqas tagħhom kien lajn tal-konflitt. Però il-ġlied fl-Ukrajina wkoll għandna nagħtu attenzjoni għal din il-ħaġa għaliex aħna qegħdin nilqgħu tfal orfni iva fis-seklu 21 fl-Ewropa xi ħaġa li hija inaċċettabbli llum. Grazzi ħafna. Issa jmiss lill Onorevoli Kalniete għal minuta. President, kollegi. Il-patt il patt ribbentrop molotov effettwa diversi persuni, inkluż jiena inkluż għaliex poġġa diversi persuni wara l-portira tal-ħadid wara t-tieni gwerra. Ħafna nqatlu, ħafna ġew ikkastigati. Jiena kelli tliet membri tal-familja li nqatlu fil-gulags Ommi kienet ġogulag għal 17-il sena u jiena twelidt ġogulag u ħafna kellhom din l-esperjenza fl-Istati Baltiċi, però l poplu tal-Istati Baltiċi dawru t traġedja tagħhom għal rebħa. Kien hemm żewġ miljun persuna li jingħaqdu flimkien snin u snin ilu biex jingħaqdu flimkien u dik kienet il-mewġa Baltika li kienet twila 650 km. Dan jfisser li aħna ridna nfittxu l libertà tagħna. Il-mewġa Baltika kienet id-direzzjoni tagħna lejn l-Ewropa. Irridu nkunu nafuha l-istorja tagħna biex nemnuha u biex nemnu fil-ġejjieni. Nemmen illi l-istess se japplika l-Kremea. Grazzi ħafna. Nkellem li miss. Għaddew 20 sena minn meta żewġ reġimi totalitarji qiblu dwar il-Molotov-Ribbentrop Pact. U dan qasmu l pajjiżi f'żoni ta' interess biex bekk infetaħ it-triq għal gwerra mdemmija fit-23 ta' Awwissu din is-sena. Aħna fakkarna l-vittmi u it-tmiem tal-faxxiżmu u l-komuniżmu u n naziżmu wassal għal ħelsien xi ħaġa li hija meqjusa bħala xi ħaġa normali issa fl-Ewropa llum il-ġurnata. Il-mod li niftakru huwa importanti biex dejjem ikollna rikonċiljazzjoni u niftakru fl-atroċitajiet li huma r-riżultati ta' ideoloġiji ta' stant miskerra dawn affarijiet li rridu nagħmlu biex qatt ma nerġgħu ngħaddu minn esperjenzi bħal dawn. Grazzi. L-Onorevoli Sojdrova. Sinjuri. Nemoħli opakovat fil-ġejni manniex nirrepetu dawn it-traġedji fuq livell ta' ġnus sħaħ. Meta bdiet it-tieni gwerra tad-dinja bil-invażjoni bil tal-Polonja u din ma ntemmietx qabel sitt snin imma mbagħad bdiet dittatura oħra u l-pajjiżi għaddew eh, minn 46 sena taħt il-komuniżmu. kienem il- eh, l-uġieħ, il-mewt, u rridu nfakru il-dawk li marne xilomx jibqaw ħajjin wara din il-traġedja. Eh, Jider li jem problema bl-interpretazzjoni lejn l-Inglis. maybe you can just carry on. Forsi tista tkompli u naraw issek il-problema ix rizolta. In English? It's okay. It's good. So I, I can... Mela, Bil-Malti ma jidirx li għaw problema ta' interpretazzjoni. Għan ripeti parta mill-interventija, għan nerġa nibda. Jina għan nerġa nirrepeti l-axħar sentenza tal-interventija jienet li żewġ dittaturi kienu terribli bl-istess mod biex nkunu nistaw nżommu il-laqda u d-diversità. Rridu niftakru dawn l-avvenimenti dawn l-avvenimenti terribli li seħħew u rridu nżommu f'moħħna wkoll dak li qed jiġri fl-Ukrajna illum dan huwa pajjiż okkupat u għandna informazzjoni minn Moskow din hija okkupazzjoni u għalhekk aħna għandna l-obbligu li nappoġġaw u ngħinu lill-Ukrajina. Għaliex eh, propju fid-dawl ta' din l-istorja terribli qed infakru llum, grazzi. Alice, lassen Sie Mistoqsija, Mr. Hokele, I was uh, looking for the catch the eye. Jena xtaqt nitkellem fil-catch the eye, skużawni. Dan kommen wir zu Kollegin Wieseler Lima. Skużani tajt il-President, mela issa jmiss l-Norveli Wieseler Lima. President, kollegi, l-Europa maqsuma fuq naħa kellna dawk li kienu hilsa l-oħrajn li ma setawx jitkellmu fil-ħelsien. U dik kienet l-esperjenza tiegħi ta' sazua. Sitwazzjoni ta' kuljum fuq iż-żewġ naħat tal purtira tal-ħadid. Niftakar is-sens ta' ġustizzja li kienet tinħass minħabba din il-qasma bejnietna wara l-gwerra dinija u l-opportunità xorti tajba li kelli li kelli li nkun fuq in-naħa ħielsa, niftakar l-atroċitajiet. Niftakar li meta konta d u mort inżur kamp ta' konċentrament u smajt dwar l-atroċitajiet li seħew hemmhekk. Issa jidher illi matul is-snin bħal donnu qegħdin nisimgħu dawn l-istejjer ta' persuni li ntużaw bħala oġġetti. U għammin illi eh, għammin qed jiġħed jiġħad stejjer bħal dawn. U allura mhux biss irridu nirrispettaw dawk li għaddew minn dawn l-atroċitajiet, però rridu niġġieldu l-estremiżmu fuq żewġ naħat illi hija li qed dejjem tikber u tikkwetana. Meta niftakru fl-istorja tagħna rridu dejjem nagħmlu li żgħażagħ dak li seħħ u nibqgħu attenti biex inħarsu lil nfusna minn dak li seħħ fil-passat biex dawn ma jerġgħux iseħħu. Grazzi ħafna. Issa jmiss u l-aħħar kelliem huwa l-Onorevoli Ħalikski. Grazzi ħafna, Sinjura President, ir-riżoluzzjoni li nittama nadottaw għada jiena fil-fatt koawtur ta' riżoluzzjoni hija bbażata fuq l-istorja. Iżda ċertament. Hemm ċertu konklużjonijiet li nistgħu niġbdu mill-istorja. Il-Pat Ribbentrop Molotov huwa patt li ma nistgħux ninsuh. U jrid ikun ta' lezzjoni għalina l-ġejjieni. Daw kollha li jinjoraw ir-radikaliżmu u n-nazzjonaliżmu u l-estremiżmu jippermettu li l-atroċitajiet tal-passat jiġu repetuti ma nistax inħallu dan iseħħ u b'hekk nappella lil kulħadd biex nirreaġixxu għax nistgħu naraw din il-ħaġa wkoll fil-polonja li ċċelebrat l-okkupazzjoni, fakret l-okkupazzjoni u anki jem movimenti movimenti estremi illi jiffalsifikaw l-istorja, jużaw il-propaganda. Xi ħaġa li anki politiċi populisti jagħmlu li jirdu l-obbligu li nibnu Ewropa li tkun ħilsa mit-totalitarjanizmu u anki t-teddid ta' patt ġdid ta' egoiżmu u nazzjonaliżmu b'hekk irridu nħarsu din il-libertà. Grazzi ħafna, Sur Haliski. Naddu għall proċedura catch the eye. Kenna ħafna talbiet taħt catch the eye, mussen kun nista naċċetta aktar minn ħamsa. fil-fatt kena 15 il persuna li xtaqgħu jagħmlu intervent, però Isabel Benjamin tibda. Gracias, Grazie Presidenta, grazie Komissarju. Jena Presidenta, Jiena naħseb li huwa importanti li s-soċjetà tal-Unjoni Ewropea ma tensix il-passat tagħha hemm bżonn infakru, narfu u nitalmu mill-passat tagħna. Irridu nfakru il-vittmi u nirrispettawhom, irridu niftakru għal xiex iġilidna il-ġviri libertà li għandna lkoll. Iżda, sinjuri, nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal xi ħaġa li jiena qed nara ta' sib. Jiġifieri li miex xolna li niddiskrivu l-istorja, ma rridux nipponu um, storja waħda bħala storja, ġifiri kumment wieħed fuq l-istorja, qed ngħid dan għaliex din eh, il-xelluk estrem tal-Spanja hekk qed tipprova tagħmel fuq l-istorja ta' Spanja le liġi ma tistax timponi eh, rakkont wieħed tal-istorja. Din hija xogħol tal-istoriċi. Mux xogħolna tiegħi jew tagħkom Ix-xogħol tagħna huwa li dawn l-istoriċi jistgħu jaħdu f'qafas ta' ħelsien u hemm bżonn li taħdem l-edukazzjoni, l-edukazzjoni ta' l-umanitajiet għax huma mbagħad jirnexxielu l-umanitajiet jiġri s-suġġett tal-umanitajiet ikun jista' jippermettilna li nkunu nistgħu nagħmlu eh, l-opinjonijiet tagħna. Jackie Jones. Grazzi ħafna. Jackie Jones, miss, għal-minuta, grazzi ħafna. Kummissarju, inti kellek mistoqsija kif niftakru naraw il-passat. Passat illi huwa mimli gwerer u konflitti u fruntieri. Fl-opinjoni tiegħi bħala avukata li ndefendi drittijiet tal-bnedmin u li nagħmel xogħol 25 sena, għandna jiena ngħid li għandna nirrispettaw drittijiet tal-bnedmin u dinjità nirrispettaw stat ta' dritt, il-ħajja umana, il-libertà li wieħed jingħaqad u l-libertà tal-espressjoni u qed jgħix b'dinjità għal kulħadd, għat-tfal, għall-individwi għal dawk kollha li jgħixu fid-diversitajiet tagħhom ma neskludu lil ħadd biex bekk inħarsu d-dinjità tal-bnedmin permezz tal-prosperità ekonomika kif ukoll il-libertà li ngħixu kif nixtiequ. Kif nagħmlu hekk? Din hija xi ħaġa li nsibuhom fl-istrumenti tagħna ta' drittijiet tal-bnedmin illi fassalna wara t-tieni gwerra, il-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani, il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Konvenzjonijiet kollha internazzjonali li għandna bħalissa kif ukoll il-Karta Ewropea ta' Drittijiet tad bnedmin u fl-aħħar għar renju Unit li tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi lill-Onorevoli Jones. L-Onorevoli Ġedinski għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. Il-biraħ fil-Polonja iċċelebrajna jew kien fakkarna il-80 anniversarju tal-okkupazzjoni ta' pajjiżna u anki ċċelebrajna wkoll eh, avveniment meta l prim Ministru Russu ipprova jispjega il-raġuni tal-gwerra dinjija u wara l-aggressjoni fuq il-Polonja wara l-patt Ribbentrop-Molotov smajna dawn il-kliem fuq pajjiżna. Tifel ikraħ, din kienet diskrizzjoni għal pajjiżna, u mbagħad kellna politiċi Russi illi jippruvaw jispjegaw mod ieħor l-istorja. Qed nitkellmu dwar il-ġejjieni tal-Ewropa fir-rigward tal-passat, però rridu dejjem nħarsu l-verità. Ma kienx ikollna l-Ewropa tal-lum li kieku ma kienitx għall filosofija Griega, il-liġi Rumana, it-testmenti qodma u ġodda, il-Kristjaniżmu. Ġwan Paolo t-tieni ħallilna patrun tal-Ewropa u Anki kellna persuna illi kienet ta' discendenza ludijom mietet Auschwitz u kienet soru. U għandna wkoll diversi eroj Pollakki. Ma nistgħux nibnu sistema oħra totalitarja, mhux sovjetika jew faxxista jew nazzista, iżda waħda ta' ta' political correctness. Grazzi ħafna dak li qed huwa importanti però kellek biss minuta biex tesprimi dak li tixtieq tajk. u issa qegħdin tard. L-Onorevoli Pareja. Yeah, it's working. Uh, a deplorável tentativa de equiparar fascismo e comunismo a... l terribli illi inqablu l-faxxiżmu u l-komuniżmu huwa tentattiv mill setat kapitalisti illi jirrepetu l-iżbalji li wasslu għat-tieni gwerra dinjija xi ħaġa li għadha teżisti jinsew il-kontribuzzjoni tal-komuniżmu biex jeqirdu l-faxxiżmu fil-Portugal pajjiżi Kien hemm persuni li ġildu kontra ir-reġim nazzista u spiċċaw um jasra u l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema llum nafuha għaliex nafu li hemm e, attentati biex ikun hemm projbizzjoni ta' partiti komunisti u l-Ewropa hija kompliċi f'dan kollu. Kien hemm ukoll riabilitazzjoni tal-faxxiżmu fl-istess waqt. Ċertament, kollox huwa mfassal biex jaljenawna mill-falliment tal-Unjoni Ewropea li tikseb ir-riżultati li tixtieq u biex tħares il-libertajiet tal-ċittadini tagħha. Grazzi. Onorevoli Pereira. onorevoli Papadakis l-injoranza tal-istorja tiċħat il-verità b'hekk l-Unjoni Ewropea u l-Parlament qegħdin jippruvaw eh, jagħmlu l-faxxiżmu xi ħaġa pożittiva. U l-komuniżmu u s-sovjetiċi jiġu msejħa bħala eh, dawk illi għamlu affarijiet negattivi. L-istorja turina illi l kollaboraturi ma' Hitler kienu kapitalisti u l-Unjoni Ewropea tappoġġa dana kollu kien hemm gvernijiet burġważi bħal bħal dak li kellna fi Franza u li nxebħu l komuniżmu mal-faxxiżmu hija gidba qed din taħlu l-ħin tagħkom jekk tasbu li tistgħu tagħmlu tqabbilet bħal dawn jekk temnu li tistgħu twaqfu s soċjaliżmu li huwa l-ġejjini tad-dinja irtiraw din ir riżoluzzjoni kull mep irid jivvota kontra dan l-insult għall-istorja li huwa miktub bid-demm taċ-ċittadini. Kieto Serustia Papadakis. Grazzi onorevoli Papadakis. Bekk nikkonkludu l proċedura Catch the Eye. U issa se ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Avramopoulos. Is it my turn or the presidency? thank you. Well. Tajjeb, eżis kollegi. Nibda billi nirringrazzja lill-Parlament għal dan id-dibattitu imqanqal li kellna illi wasal f'waqtu wkoll u kif tafu kull sena l-Kummissjoni tfakkar id-data ta' 23 ta' Awwissu bħala jum fejn onoraw il-memorja ta' miljuni ta' vittmi ta' reġimi kollha totalitarji. It-totalitarjaniżmu mhix biss ideoloġija jew kulur, iżda tfisser mentalità awtoritarja, prassi, metodoloġija. Dana huwa l-għadu tad demokrazija, tal-libertà u d-dinjità tal-bnedmin. Id-dmir tagħna huwa li niftakru f'dawn l-avvenimenti u anki eh, niggwidaw ġenerazzjoni tal-ġejjieli biex iħarsu l-istat ta' dritt, id-demokrazija u drittijiet fundamentali. Irdu nifqu flimkien kontra dak kollu li jeqret il-valuri tad demokraziji Ewropej tagħna. Hawnhekk eh, f'dan il-Parlament nara impenn kollettiv demokratiku biex niddefendu u nħarsu l proġett Ewropew. Dan il-proġett Ewropew inbeda wara t-tieni gwerra dinjija fejn mexxejja għaqlin u determinati għalkemm il-memorja kienet għadha friska f'moħħhom huma ħadu deċiżjoni storika biex ipoġġu l-pedamenti u jibnu żona ta' libertà, sliem, demokrazija u stabbiltà dak li aħna l-Ewropej qegħdin ingawdu llum. Iżda qatt m'għandna ninsew dak li wassal għal dak li għandna llum. Irridu nkomplu mmexxu l quddiem dan il-proġett. Illum nafu li hemm ċertu sfidi li rridu nindirizzaw li qegħdin jiddubitaw mill-proġett Ewropew. Issa rridu nuru l azzjoni ta' mexxejja u hemm responsabbiltà li aħna wiritna mill-missirijiet illi bnew l-Ewropa li nafu llum. Mhux biss huwa importanti li niftakru iżda anki naċċertaw illi l-istorja ma tirrepettix ruħha. Jekk aħna ninjoraw jew ma nifhmux jew ma naqrawx l-istorja ma nistgħux niġbdu lezzjonijiet mill-passat u din hija l-ikbar theddida għall ġejjini tagħna Dana kien il-konsekwenza tal-passat, meta l-istorja ġiet injorata. Id-dibattitu tal-lum itini t-tama lix naf kemm din l-istituzzjoni hija impenjata flimkien mal-Kummissjoni Ewropea. U flimkien aħna rridu dejjem nagħmlu dmir tagħna u dana biex nejnu liċ ċittadini tagħna. U għalkemm iċ-ċittadini qegħdin jitilfu l-fiduċja tagħhom jew jitilfu r-rabta li għandhom mal-Unjoni, nafu li l-oppost huwa minnu. U fil-fatt, id-dejta tgħidilna li fil-medja aktar minn 70% taċ-ċittadini tal-Ewropa iħossu li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt iħossu li għandhom rabta mal-pajjiżi tagħhom. U b'hekk din hija ċifra li dejjem qed tiżdied u dan sa mill-2012 meta kienet eh, fuq il-livell ta' 61%. Issa rridu nkomplu naħdmu flimkien biex b'hekk iċ-ċittadini kollha ta' din l-Unjoni tassew iħossu li huma ċittadini Ewropej billi naħdmu flimkien, eh, fisser eh, l-involviment tas-soċjetà kollha mill-erba' kejjen tal-Ewropa. Kooperazzjoni hija parti mill-ispirtu tagħna Ewropew u s-sintesi wkoll huwa fil-qofol tad-demokrazija tagħna. Għaliex li nkunu Ewropej ma jfissirx li jkollna xi mottow sabiħ biss, le għandna l-essenza ta' tolleranza, pluraliżmu u solidarjetà. Hija rikonoxximent tal-valuri komuni u l-umanità tagħna kif ukoll ir rida komuni tagħna u determinazzjoni li għandna biex ngħixu f'dinja ta' paċi u ġusta u nilqgħu id-diversità, il-multilingwaliżmu, ir-rispett għal kulturi differenti, identitajiet u tradizzjonijiet varji biex nieħdu sib xulxin biex inħobbu pajjiżna, nirrispettaw il-ġirien tagħna u biex ikollna wkoll rabtiet komuni mal-familja Ewropea. Nittamaw li dawn riżoluzzjonijiet jiġu appoġġjati biex niftakru illi iva importanti illi jkollna dawn il-memorji u niftakru fil-passat. Ewropa illi tgħix f'sajlu eh, ma taħdimx. U allura l-Ewropa trid tkun mudell ta' solidarjetà fost il-komunitajiet, il-pajjiżi u n-nazzjonijiet. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Kiitokset komissaari Avramopoulos niistä viisaista sanoista ja sitten kuulemme vielä neuvoston. Grazzi ħafna Kummissarju Avramopoulos għal dawn il-kliem. Issa fissem il-Kunsill il-Ministru Tuprajnen. Hemm bżonn li nitalmu ħafna mill-istorja tagħna f'dawn iż-żminijiet meta l valuri komuni tagħna huma fraġli u rridu insostnuhom. Flimkien issa rridu nindirizzaw il-problema ta' żieda ta' ideat estremi u antisemitiżmu fl-Ewropa. Dan huwa komuni għalina lkoll li nqajmu l-kuxjenza u li nassiguraw li jkun hemm l-informazzjoni korretta huma elementi importanti. L-edukazzjoni tista' tkun għodda f'dan l-aspett. Għalhekk irridu nagħmlu sforzi biex nissalvagwardjaw il-soċjetajiet ħielsa. Iż-żgħażagħ tagħna jridu jiftakru u jitalmu mill-iżbalji li nkunu għamilna. Iġejjeni tal-Ewropa għandu jkun ibbażat fuq valuri komuni. Irridu nifmu il-diversitajiet tagħna u nifmu wkoll il-passat tal-Ewropa inkluż it-totalitarjaniżmu ejja nibqgħu nħarsu l-istat ta' dritt u r-rwol tagħna bħala gwardjan ta' dan. Grazzi għal darb'oħra ta' l-involviment tagħkom fuq dan is-suġġett tant importanti, Sinjuri, grazzi. Grazzi ħafna, grazzi lill kunsill u lill ministru Tupurajnen għal dawn il-klim importanti. Mela bekk, Għalaqna dibattitu fuq dan il-punt għandi erba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni minnaħa tal-PPE, l-ECR, l-SND u l grupp ta' Renew Europe. B'hekk għalaqna dak id-dibattitu u l-votazzjoni ħassir għada il-ħamis. Mela, l-SND u l-Grupp ID notifikaw il-President għad deċiżjonijiet dwar bidli tal-ħatrit fil-Kumitati u Delegazzjonijiet. Dawk id-deċiżjonijiet ħajkunu edin fil-minuti ta' sessjoni tal-lum u ħaj jitħlu fis-seħ fid-data ta' dan l avvis Mela l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna dan huwa dibattitu fuq l-istat ta' implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' kontra l-ħasil tal-flus. Nixtieqhom tisimgħu b'attenzjoni qabel ma nibdew id-dibattitu nixtieq ngħid li ħankunu qegħdin nimplementaw sistema ġdida. Il-membri jistgħu jagħmlu mistoqsijiet permezz tal-blue card jew inkella catch DI anke b'mezzi elettroniċi fuq id-desk fil-fatt tistgħu jsibu l-istruzzjonijiet dwar kif tistgħu tagħmlu dan. Intom tistgħu tużaw il-magni ta' votazzjoni biex titolbu l kelma biex tagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Tistgħu wkoll ehm, tagħmlu dan, titolbu dan bil-mod tradizzjonali. billi tollu karta bajda jew kella tirreġistraw mad desk jew kella tollu il-blue card. Is-sistema elettronika ħadd tiġi ttestjata kemm il-darba għalhekk nixtieq nitlobkom li iġġibu l karti tal-vot tagħkom magħkom ħalli nittestjaw is-sistema. Issa nistgħu nibdew id-dibattitu fuq l-istat ta' implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal- eh, kontra il-ħasil tal-flus. Ħanaddi il-kelma lill-Ministru Tuparajnen. Grazzi ħafna tal-Istidentu Presidenza biex nikkontribwixxu għal dan id-dibattitu. Il-finanzjar tat terrorizmu huwa suġġett importanti ħafna u il u verament impenjat fuq dan is-suġġett fl-aħħar snin Il-Parlament, il-Konsil u Kummissjoni ħadmu mill-qrib flimkien biex bilan li jistabilixxu reġim biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus u l-finanzjar ta' terrorizmu. Aħna b'mod partikolari saħħaħna regoli ġodda fl-2019 bl-adattament ta' l-aħħar emendi għad-direttiva ta' kontra ħasil tal-flus, anzi ta' kontra ħasil tal-flus. U aħna t-nittamaw li ħajkonna liġi internazzjonali sal-2020 fil-fat il-ħames direttiva ta' Id-direttiva ta' kontra ħasil tal-flus irżid trasparenza dwar l-informazzjoni ta' sieda kif ukoll tirregola il-muniti ehm, virtwali kif ukoll il-karti ehm, taħlas li huma mħalsa minn qabel Ma tafu, taħt il-raba direttiva ta' kontra ħasil tal-flus, e, għatem xi dewmin fuq trasposizjoni minna ħatta tal-Istati membri u għalhekk forsi fuq dan il-Kummissjoni tista' taġġornakom aħjar ma mill nifhem jena, e, ċertu proċeduri ta' ksur diġa' imbdew u permezz revizjoni riviżjoni ta' sistema Ewropea li konna naħdmu fuqa qabel il-waqfa ta' sajf, aħna komla naħdmu, komplejna naħdmu u saħħaħna ir-rwol tal-bank e, dwar ir-riski tal-settur finanzjarju fuq dan issa l-avukati lingwistiet janżaw it-tekst biex dan jidħol fis-seħf jannar. Aħna inkludejna wkoll regoli msaħħa fuq ir-regoli ta' kontraħasil tal-flus fil-pakket l-aktar bir-reviżjoni tal-direttiva tar rekwiżiti ta' kapital. U bil-ħames direttiva ta' kontra ħasil tal-flus aħna eh, raġajna il-kooperazzjoni, għamlin jaqżir faċ il-kooperazzjoni bejn eh, direttiva u l-autoritajiet li għandhom aktar kapacità biex jintervjenu fejn hemm periklu fl-stabilità finanzjarja. Dawn ir regoli diġà daħlu fis-seħħ u l-Istati membri qegħdin jagħmlu trasposizzjoni fil-liġi internazzjonali u din xi ħaġa li sa Deċembru tal-2020 ħad tkun konkluża. Fuq il-ġilda kontra ħasib tal-flus, aħna għandna lista ta' pajjiżi terzi ta' riskju oli li għandhom ċertu nuqqasijiet. Palma tafu f'Marzu il-Kunsill oġġezzjona għall-atti delegati tal-Kunsill din id-deċiżjoni ma tfissirx li il-lista mhijiex element importanti tal-ħidma li għaddejja, anzi bil-kontra, imma biex niksbu dan l-impatt ta' dan l-istrument u nassiguraw il-kwalità, Nridu nintroduċu il-lista mod ordnat. Aħna nemnu li sabiex nistabilixxu strument b'saħħtu effettiv il-proposta tal-Kummissjoni trid tiġi stabilita b'mod trasparenti u trid tagħti inċentiv lil pajjiżi affettwati biex jieħdu azzjoni. Jiena naf li l-Kummissjoni ilha taħdem mod intensiv fuq il-metodoloġija li ħadd tkun qed tippreżenta lill-Ministri f'Ottubru. Il-qafas ta' liġi kriminali fil-qasam tal-ħasil tal-flus ukoll qed jiġi imsaħħaħ permezz tal-adattazzjoni ta' direttiva li taqa' taħt liġi kriminali din id-direttiva tiġi implementata bħalissa mill-istati membri u il-traspożizzjoni għandha ssir sa' Diċembru 2020. Membri onorevoli, il-Kunsill miex il quddiem anka fuq aspetti oħra fil-Deċembru tal-2018 qabel fuq pjanta azzjoni kontra ħasil tal-flus biex intejbu s sistema preżenti. U bħalissa qegħdin neżaminaw kemm dawn l-azzjonijiet qed jiġu ikkonsidrati. Aħna tlabna wkoll li jkun hemm reviżjoni post-mortem fuq każijiet riċenti ta' ħasil tal-flus, allegati ta' ħasil tal-flus li involvu banek eh, Ewropej. U qegħdin jaraw is-sitwazzjoni fi żmien medju u twil. Kummissjoni ppreżentat rapport fl-Lulju ħadd tkun qed tippreżentaħ lill kunsil f'Ottubru. U bażi ta' dan il-kontribuzzjoni importanti kif ukoll rapporti oħra reċenti, aħna qegħdin nistiednu l-Ekofin li adattaw, jadottaw il-konklużjoni tal-Kunsil sa' Diċembru sabiex ikun hemm linji gwida fuq il-ħasil tal-flus li l-Kummissjoni tkun tista' tmexxihom il-qudiem wara Huwa importanti li nirrizzaw din il-problema u jiena naħseb li l-ħidma konġunta tagħna fil-qasam tal-ħasil tal-ġrida kontra ħasil tal-flus hija eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni tajba hija priorità tagħna bħala presidenza li nġildu il-frodi ta' taxxi, eh, l-evitar ta' taxxi kif ukoll l-pjanar ta' taxxa aggressiv. U jina qed nisena bil għal nisma l-opinjonijiet tagħkom fuq din il-kwistjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Kiitokset Ministri Tuppurajnen. Äh, Grazie ħafna il ministru Tupurainen. Issa nisimaw naħa tal-Kummissjoni. Kummissarju Jurova. Sinjuri, l-ħasil tal-flus eh, kien fit-titli tal-gazzetti riċentement u fil-qalba ta' dak li nifacċaw palissa. Il-Kummissjoni hija impenjata li tas-salvagwardja sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea kif ukoll taċ-ċittadini tagħha eh, dwar għal dawk li huma l-flus li ġejjin minn attivitajiet kriminali. Il-protezzjoni ta' ċittadini minn terrorizmu ukoll għandha bżonn eh, sistema b'saħħitha li tiġġieled il-ħasil tal-flus. Huwa importanti li l direttiva fuq il-ħasil tal-flus iżomm il-fiduċja kemm taċ ċittadini kif ukoll tan nifsieħba internazzjonali. Dawn l-aħħar ħames snin flimkien mal-Parlament Ewropew, aħna ħdimna sabiex inkunu nistgħu nsaħħu r-regoli tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam, ir-reviżjoni tar-regoli ta' kontra ħasil tal-flus, id-direttiva fuq is-sanzjonijiet kriminali għal ħasil tal-flus, id-direttiva fuq il-kooperazzjoni bejn l-FIUs Eh, ġviri l-unitajiet ta' intelligence finanzjarji kif ukoll aġenziji ta' infurzar tal-liġi kif ukoll ir-regoli tal-Bank ehm, Ewropew ma kollha pass importanti f'dan il-qasam. Iżda dak li rridu nkunu nafu huwa l-implementazzjoni effettiva ta' dawn ir-regoli u l-Parlament għandhom raġuni li jenfasizzaw dan is-suġġett propju fil-bidu ta' dan it-terminu ta' dan is-semestru. Jiena ninsisti li l-istati membri jimplementaw kemm ir-raba kif ukoll il-ħames direttiva ta' kontra ħasil tal-flus. Dan huwa importanti il-ħames direttiva ħadd tidħol fis-seħħ f'Jannar tal-2020. U l-Kommissjoni eh, eżaminat il-Stati membri mill-qrib fuq l-implementazzjoni hemm proċeduri ta' ksur li ġew miftuħa kontra stati membri li ma implementawx bisħieħ ir-raba direttiva uħut minn dawn il-proċeduri għadhom għaddejjin. Aħna qegħdin niverifikaw kemm il-konformità mal-leġiżlazzjoni kif ukoll il-mod ta' kif dawn ir-regoli jiġu implementati fil-prattika hemm ħafna nuqqasijiet li forsi jistgħu